Il Presidente. Il Presidente. La seduta è ripresa. Nerġgħu niftħu s-seduta. Eżis kollegi, dawn huma r-riżultati tal-ewwel round ta' votazzjonijiet. Ir-rakkomandazzjonijiet negozjati fuq ir-Renju Unit adottati, konferenza fuq il-futur tal-Ewropa adottata. Politika ta' konkurrenza paragrafu wieħed l-ewwel parti adottata, tieni parti adottata, e, paragrafu tnejn l-ewwel parti adottata, paragrafu tnejn it-tieni parti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 emenda 44 adottata 36 l-ewwel parti taqa, tieni parti ta'qa, tielet parti ta'qa' 37 adottata 38 emenda 15 maddiċ, 21 maddiċ, paragrafu 39 adottat, 40 adottat, 45 adottat, emenda d-disa adottat, emendi 16 24 adottati, paragrafu 47 jaqa, wara paragrafu 47 l-ewwel parti ma taddix, emenda 10 tieni parti ma taddix, il-11 adottata, 12 ma ddiċ, emenda 17 ma ddiċ, emenda 25 maddiċ, emenda 18 maddiċ, emenda 26 maddiċ. Paragrafu 55 l-ewwel parti adottata, 55 it-tieni parti adottata, 55 it-tielet parti adottata, 55 ir-raba parti adottata, 57 adottata, emenda 45 adottata, paragrafu 60 jaqa, 72 adottat, 73 l-ewwel parti adottata, 73 adottata, għattini tieni parti 75 adottata, emenda 13 adottata, 82 l-ewwel parti taqa, għattini tieni parti taqa, emenda 3 paragrafu 90 maddiċ, Wara paragrafu 93 emenda 29 adottata, 30 adottata, 31 adottata, emenda 32 adottata, emenda 33 adottata, 34 adottata. Wara paragrafu 93 l-ewwel parti maddiċ, emenda 22 tieni parti maddiċ, tielet parti maddiċ,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 premessa d l-ewwel parti adottata, d-tieni parti adottata. Mela dawn kienu r-riżultati, issa ngħadu t-tieni round ta' votazzjonijiet se jkun miftuħ mis-sattejn u nofs l erba naqas kwart u l-votazzjoni se tiżvolġi bl-użu tal-istess proċedura issa trenjati fiha li jużajna dal-għodu niftaħ it-tieni round ta' votazzjonijiet intenni tistgħu tivvotaw sal-erba naqas kwart ir-riżultati tal-votazzjoni se jkunu komunikati fis-sitta u kwart. Grazzi għall kollaborazzjoni nissospendu għal minuta mbagħad inkomplu.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 Il Presidente. Il President. L-odwa tajba kollegi l aġenda tal-lum għanna il kwistjoni fuq is-sitwazzjoni tal-ispazju Schengen wara l-pandemija COVID-19. Nixtieq infakkar lill mps kollha li għal din id-diskussjoni m'għandniex il-KHDI u l blue Card. Ngħaddi l-kelma lill-awtur ta' dan il-punt, il-President tal-Kumitat Libe, Juan Fernando López Aligar. Grazzi, President. Aziz Kummis. President ta' dan il-Kumitat Jiena nixtieq nappoġġa mistoqsija orali fuq Schengen. Irridu nitkellmu dwar Schengen għaliex eh, għaluq snin wkoll mill-1985 eh, fil-Lussemburgu kien sar ftehim u mbagħad warah kien hemm il-Konvenzjoni tal-1990 u hemm il-leġiżlazzjoni Ewropea fuq Schengen ukoll li adotta dan il-Parlament Ewropew u li qiegħda viġġenti. Rridu nitkellmu fuq Schengen l-aktar għaliex ma tantx għaddej minn żmien tajjeb Schengen, Schengen iżet stejk bl-Ingliż u din hija l ofol tad-diskussjoni qegħdin naħdmu aħna hawnhekk fl-istituzzjonijiet u rridu nitkellmu b'mod li jifhmuh in-nies, però n-nies kollha jafu li Schengen l-aktar riżultat li rridu nożżu tal-istituzzjoni tal Ewropej spazju ta' ċirkolazzjoni libera mingħajr frontieri, mingħajr restrizzjonijiet u mingħajr diskriminazzjoni bejn l-Ewropej. L-Ewropej li jgawdu illum il-ġurnata da' ċittadini kollha igawdu mill-ispazju Schengen u jidher li dan l-ispazju Schengen huwa regolat mill-liġi Ewropea, kodiċi Schengen regolament direttament vinkolanti għall-Istati membri invokabbli wkoll mill-qrati brez iċ-ċittadini Ewropej. U jinkludi kundizzjonijiet ukoll għal ristabiliment tal-frontieri interni u esterni skont il-ħtieġa illum għandna dawn dil-problema bla preċedent il-COVID u issa r riżoluzzjoni li hija marbuta ma' din il-mistoqsija orali eh, jisimha Schengen wara l-outbreak ta' COVID-19 x'inhu jiġri biex Schengen? L-istati membri dejjem eh, rridu jieħdu miżuri unilaterali bla koordinazzjoni u issa t twaqqif mill-ġdid tal-frontieri interni eh, fliju waslu għal problemi bil-pulizija, waslu bi problemi fil-forniment ta' beni essenzjali u anki għal ħaddiema staġjonali kien hemm problemi, minn dawn il-problemi kollha hemm bżonn nitkellmu b'din il-mistoqsija orali u għalhekk b'ċarezza qegħdin nistaqsuk l-ewwel jekk taħsibx li l-miżuri u r-restrizzjonijiet li qegħdin isiru humiex jirrispettaw il-kodiċi tal-frontiera Schengen. Hemm tliet prinċipji hawnhekk. Solidarjetà, eh, reċiproċità u rispett tal-liġi wkoll. Is-sigurtà pubblika ġiet invokata aktar minn darba eh, wara twaqqif ta' dawn il-frontieri wara l-attentati terroristiċi wkoll, però għas-saħħa qatt ma ġra din din insibuha fil-kodiċi Schengen eh, għall frontieri esterni mawx interni. It-tieni neċ taħseb inti għall-irkupru Schengen, nitkellmu dwar il-pjan ta' rkupru, però xi ngħidu għal Schengen biex mill-aktar fis jerġa' jirranka telet net. Kif se niżguraw li l-kontrolli jkunu eċċezzjonali kif jixtieq il-kodiċi ta' frontiera Schengen u limitati fi żmien. Għandu jkun hemm time frame b'restrizzjonijiet ta' żmien. Imbagħad miżuri prattiċi nistgħu nadottaw biex niżguraw il-koordinazzjoni u responsabilità koordinata, ovvjament mill-Kummissjoni brabta ma' sfidi komuni. Nitlob li tivvotaw favur għal din il- għal dan il-punt. Grazzi wkoll Eh, tax-xogħol tal-grupp ta' skrutinju Schengen. Infakkar eh, però li l-ewwel net il-kontenut tar-riżoluzzjoni messaġġ fil kummissjoni b'mod li ma nimprovviżawx hemm bżonn koordinazzjoni id-deċiżjonijiet u l-miżuri ma jridux ikunu unilaterali, m'għandux ikun hemm azzjoni u reazzjoni ta' stati kontra l-oħrajn, m'għandux ikun hemm laqqas is-servizz jista' jitkom. għedna Black Lives Matter, jiv ovvjament. U dan eh, ġelni ngħid li anki Schengen importanti, liġi Ewropea importanti, eh, importanti anki fi żmien ta' kriżi, anki waqt il-kriżi. U Irridu nitalmu mill-esperjenza li ksibna. Nista' nżid ukoll il-liġi Ewropea importanti anke fi żmien ta' kriżu, speċjalment fi żmien ta' COVID u wara din il-mistoqsija orali nikkonkludu b'riżoluzzjoni li taħdem għall irkupru sħiħ taż-żona Schengen. Eh, Schengen importanti ħafna l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Muchísimas gracias, Presidente López Aguilar. Grazzi l-President López Aguilar u issa fissem il-Kunsil il-Ministru Bernjaz. Grazzi ħafna. Għandek il-kelma. Thank you. President Honorable. Grazie ħafna, President, membri onorevoli fl-aħħar ftit xhur l-Unjoni Ewropea affaċċat waħda mill-iktar, anzi l-iktar sfida kbira mill-ħolqien tagħha. Il-pandemija tal-COVID-19 poġġi f'dubju element importanti tal-proġett Ewropew bħassu internu l-libertà ta' moviment. Naħseb li l taqblu li matul dan il-perjodu kritiku il-priorità assoluta kienet ovvjament illi inwaqfu tifrix tal-imxija. Għalhekk ħafna stati membri ġew sfurzati li jieħdu miżuri leġislattivi u prattiċi li Eh, kellhom restrizzjonijiet fuq il-libertà tal movement għalhekk il-kontrolli fuq il-frontier interni kienu indispensabbli. Anki f'dawk l-istati li kienu xettiċi dwar dawn il-miżuri. Għalhekk kien hemm l-introduzzjoni ġdida tal-kontrolli interni u dan jista' jsir skont it-trattati għad diskrezzjoni tal-Istati membri jekk ikun hemm tedita serja. Dawn huma l-kondizzjonijiet fi dispożizzjonijiet relevanti la il-Kummissjoni bħala l-Gwardjan tat Trattat u lanqas Stati membri ma kellhom problemi ta' eh, konformità ma' dawn il-dispożizzjonijiet sa minn meta faqat din l-imxija L-Istati membri ħadmu mal-Kummissjoni u mal-Kunsill sabiex iwaqfu dawn l-effetti sekondarji fuq il- il-moviment ħieles kien hemm ċertu miżuri illi ġew applikati mill-istati membri b'mod ta' priorità sabiex ikun hemm il-moviment ta' prodotti mediċina, prodotti ta' protezzjoni u il-moviment tal-ħaddiema transkonfinali, ir-repatriazzjoni u residenti. L-istati membri applikaw restrizzjonijiet mod koordinat eh, ta' moviment ta' tħul lejn l-Unjoni Ewropea. Is-sitwazzjoni qed u għalhekk l-Istati membri bdew inaqsu dawn il-miżuri u irraġġew lura l-moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn ta' approċċ gradwali u jkun hemm il-sostituzzjoni ta' kontrolli fuq il-frontieri ma' kontrolli fl-istati l-istati membri ħadu l-impenn illi jieħdu miżuri hekk kif meħtieġa skont il-proporzjonalità e, u il-non-diskriminazzjoni xi kant xi pajjiżi neħew il-kontrolli tal-frontier interni f'nofs Ġunju. Oħrajn se jagħmlu dan sal-aħar tax-xahar nafu li għatfadal ħafna passi xittiedu speċjalment dwar ir-restrizzjonijiet fejn jitlu il-frontieri esterni. It-neħija tal kontrolli fuq il-frontieri interni bdiet mingħajr problemi. U bekk nuru li l-istati membri għandhom rieda sħiħa li jirġgħu lura għaż żona Schengen li taħdem bisħieħ se jkollna proposti minnaħat tal-Kummissjoni dwar il-qafas eh, legali dwar il-kontrolli interni. Se jkollna dibattitu mal-żewġ kol-leġislaturi sabiex eh, nagħmlu dawn il-miżuri fil-waqt li nipproteġu ż-żona Schengen. Irid ikun hemm risposti kredibbli għal theddid ta' ordni pubblika, s-sigurtà interna u s-saħħa pubblika irrid ikun hemm il-proporzjonalità u l-flessibilità l-istati membri u ma jkunx hemm ambitu ta' abbuż fl-applikazzjoni tal-miżuri. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lil Grazzi issa l-kelma fisem il-Kummissjoni lill-Kummissarju Johnson. President, honorable members, uh... President, membri onorevoli, Schengen huwa wieħed mill-ikbar suċċessi u huwa apprezzat ħafna miċ-ċittadini tagħna hekk kif qal tajjeb is-sur Fernando Lopez Aguilar. Iċċelebrajna mhux biss il-25 sena ta' Schengen iżda Schengen irnexxilu jgħaddi minn eżami ibes ħafna l-istati membri kollha ħadu miżuri drastiċi sabiex jipproteġu ċ-ċittadini mill-mixija, ħafna mill-pajjiżi introduċu kontrolli fuq il-frontier interni b'mod temperanju. Kien hemm miżuri li inaqsu il-libertà ta' movement madwar l-Unjoni Ewropea, però dawn il-moviment, dawn il-miżuri anzi salvaw eċiren ta' eluf ta' ħajjiet madwar l-Ewropa, però ovvjament kien hemm prezz soċjali u ekonomiku. Il-Kummissjoni u l-Kunsill ippreżentaw roadmap konġunta Ewropea sabiex jitneħħew dawn il-miżuri tal-COVID-19 skont il-prinċipji ta' din ir-roadmap fit-tieni ta' Mejju l-Kummissjoni ħarġet dokument sabiex jitneħħu dawn il-miżuri U restrizzjonijiet u l-kontrolli fuq il-frontier esterni. L-istati membri neħew ukoll restrizzjonijiet eh, fuq ivvjaġġar minn barra l-Ewropa vjaġġar li mhux essenzjali. Satna li għadda ħafna mill-istati membri kienu neħew ħafna mill-restrizzjonijiet u l-kontrolli anki il-rekwiziti ta' kwarantina, il il-Kummissjoni wkoll ħeġġet lil bqija tal-Istati Membri sabiex inaħu dawn il-kontrolli u r-restrizzjonijiet għal libertà tal-moviment bl-art, bl-ilma u bl-ajru. Jiena nistenna illi l il kontrolli kollha tal-frontier interni jitneħew sal-aħħar ta' Ġunju qabel ma nibdew inneħu wkoll ir restrizzjonijiet fuq il-frontieri esterni. Ir-regoli tal-Kummissjoni ħallew ċertu diskrezzjoni fid-dejn l-istati membri. L-istati membri għandhom jippermettu punti fejn il-ċittadini jistgħu jaqsmu l-frontieri. Kien hemm ħidma fuq livell teknika minnaħat tal-grupp ta' informazzjoni għal COVID-19 tal- l-affarijiet interni. F'din l-emerġenza il-Kummissjoni hija tal-opinjoni illi l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u tal-Schengen kienu konformi mal-kodiċi tal-frontieri. Sa mill-2015 sitt pajjiżi daħlu il-moviment bejn il-frontieri skont ir-regoli tal-Kummissjoni. Kien hemm ħafna kontrolli illi eh, it-tawlu sa Ottubru ta' din is-sena, però l-Kummissjoni inkoraġġiet miżuri oħra effikaċi. Jista' jkun hemm eżempju kontrolli tal-pulizija anke fil-żona tal-frontiera u jistgħu eh, jieħdu post ukoll il-kontrolli non sistematiċi. Il-Kummissjoni wkoll daħlet regoli sabiex nassiguraw illi l kontrolli tal-frontieri jkunu verament l-aħħar miżura li tintuża. Il-proposta hija mblukata però l-esperjenza riċenti turina illi hemm bżonn nirriflettu iktar. Il-Kummissjoni hija lesta illi tmexxi proċess ta' riflessjoni dwar il-passi legali u prattiċi li hemm bżonn sabiex nippreparaw lis soċjetajiet tagħna għal emerġenzi simili. Mod partikolari rridu noffru f'kas ta' pandemiji risposta tal-Unjoni Ewropea koerenti fejn jitlu l-frontieri interni u esterni. Bħalissa l-Unjoni Ewropea tista' tintervjeni biss f'każ ta' theddid persistenti u serji fil-frontieri esterni li jpoġġu l-funzjonament ta' żona Schengen friskju hemm bżonn illi nkunu nistgħu nbassru aħjar u rridu proċeduri semplifikati illi nistgħu nużaw jekk jiġru dawn l-avvenimenti. Irridu kien hemm konsultazzjoni u laqat konġunti bejn l-istati membri konċernati f'każ ta' miżuri fuq il-frontier interni. Hekk kif l-esperjenza tal-xhur riċenti u dan il-kodiċi rari jintuża f'emerġenza. Il-pat fuq l-immigrazzjoni u l-azil li ser nippreżenta dat jista' jippermetti li terġa' titol fiduċja bejn l-Istati membri u nerġgħu lura għal żona Schengen li taħdem bisħieħ. Irridu nassiguraw koordinazzjoni bejn l-Istati membri waqt emerġenzi fil-futur u rridu nassiguraw il-futur ta' Schengen u nassiguraw illi il-qafas legali u l-implementazzjoni tagħha jkunu lesti għal sfidi ġodda. Grazzi. Grazzi ħafna lill kummissarju Nibdew bl-interventi fissem il-gruppi politiċi. Fissem il-PPE għal minuta u nofs l-onorevoli Rangel. Grazzi ħafna, President. Schengen bla dubju ta' xejn huwa pilastru tal-Unjoni Ewropea. Nistgħu naraw bħala l-akbar suċċess tal-kostruzzjoni Ewropea. Dan poġġa f'dubju waqt COVID-19 l-istati membri panikjaw u sabiex jiddefendu l-ċittadini tagħhom b'mod raġonevoli għalqu l frontieri tagħhom, però rridu niggarantixxu li jsir progress. Irrid ikun hemm il-kupru ta' Schengen u nirrispettaw bisħieħ l-idea ta' koordinazzjoni jiena nilqa dak li l-Kummissjoni għamlet l-isforzi li saru u nixtieq ngħid illi fil-verità l-Kunsill u l-Istati Membri mhux dejjem ikkoordinaw ir-risposti tagħhom għall introduzzjoni ta' Schengen fl-Unjoni. Dan huwa punt li qed isir mill-Parlament. Nixtieq ngħid anki lill President Lopez Aguilar mhuwiex minnu illi il-kodiċi ta' Schengen ma jippermettux is-saħħa pubblika għaliex teddida serja għal politika pubblika tinkludi wkoll is-saħħa pubblika. Jiena naħseb illi huwa totalment legali li jkollok din is-sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna sur Rangel. Nixtieq nitlob l kalima sabiex jirrispettaw il-ħin allokat. Fisem l-essendi l-onorevoli fajon għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Aziz Kummissarju, grazzi ħafna tal-kooperazzjoni illi kellna fl-aħħar ġimat. Nifhem illi huwa importanti illi nerġgħu nġeddu Schengen Minajr Schengen mhux se nġeddu eh, l-Unjoni Ewropea u l-ekonomija tagħna huwa l 35 anniversarju ta' Schengen, però qatt ma żona Schengen qatt ma affaċċat dawn l-isfidi kollha. L-istati membri ħadu miżuri individwali ma kienx hemm koordinazzjoni il- iċ-ċittadini ma setewx jirritornaw id-dar, ma kienx hemm aċċess għal tamir mediċinali lanqas l-uffiċjali tas saħħa ma setgħu jaqsmu l-frontieri, aħna ma konniex preparati għal dan u għandna bżonn ta' regoli ċara. Iż-żona Schengen iffaċċat sfidi importanti fl-aħħar erba' snin kien hemm kontrolli interni mingħajr baż legali u argumenti legali dawn ir-restrizzjonijiet u dawn il-miżuri qegħdin jeddu iż-żona Schengen kollha kemm hi u l proġett kollu Ewropew. Qed nistaqsi dawn il-miżuri kienu ġustifikati fi Slovenja f'Nova Korica? Iktar faċli però taqsam minn Nova Korica l-Italja milli tmur maribor fi Slovenja stess. jekk di kwistjoni norbtuha mal-fund anzi jekk ma norbtux il-kwistjoni mal-funzjonament tajjeb ta' Schengen ħafna politika ma jagħmlu sens. Iż-żewġ pakketti jridu jiġu adottati u r responsabiltajja tal-Istati membri. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Tudorace għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Komissarju, Ministru. Qed naraw ħafna dikjarazzjonijiet li qed isiru, qed naraw is-sitwazzjoni tibbidel minn jum għal jum. Qed naraw illi 35 sena wara sar pażżejr, però huwa importanti għall-fruntieri ma nafux jekk irridux nistennew xi 35 sena oħra. Schengen tfisser libertà fundamentali, però bil-pandemija il-frontieri jingħalqu. U bekk rajna Ewropa b'restrizzjonijiet u frontieri magħluqa mingħajr koordinazzjoni bell-istati membri. ma nistgħux nippermettu li dan isir din il-kriżi u id-djufijiet li jeżistu. U rrit ukoll numru ta' problemi għal ċittadini għal pajjiżi u rrit illi għandna bżonn xulxin irridu nappoġġaw lil xulxin, irridu nżidu r-reżiljenza fl-Ewropa u r-reżiljenza Ewropea tiddependi fuq ir-reżiljenza ta' kull wieħed waħda minna. L-Ewropa kienet bla Schengen għal xi xarejn u rajna xi fisser dan kollu hemm ċittadini bħal Rumanija u l bulgarija illi ma jistgħux jgawdu minn Schengen. Il-presidenza Kroata kienet assigurat li din kienet se tkun fuq l-aġenda tal-Kunsill. Grazzi fl-isem ID l-Onorevoli Tardina għal Grazzi President, għalina essenzjali nfakru l-Istati membri iżommu s sovranità fuq il-ġestjoni tal-frontieri tagħhom, però aħna konna fost tal-ewwel. Mit-tfaqija tal-pandemija li nitolbu restrizzjoni fil-vjaġġi, il-Kummissjoni għandha l-Kummissarju llum ikkritikat ir-reintroduzzjoni tal-kontrolli tal frontieri interni pprova tipposponi l-limitazzjonijiet fil-frontieri esterni għal biss meta l firxa kienet barra mill-kontroll ta' diversi pajjiżi kif samat minnha stajna innaqsu ħafna l firxa tal-pandemija fl-Ewropa u nevitaw l-invażjoni, speċjalment ta' sqallija li ġiet miżida esponenzjali tal-iżbark ta' klandestini. Issa, nittamaw li noqogħdu attenti għal ċerti joqsma importanti tal-ekonomija Ewropea, t-turiżmu, trasport, is-servizzi ta' ospitalità wkoll li ġarbu ħafna ħsara għandhom bżonn inċentiv u fuq hekk ma tkellmu xejn il-gruppi l-oħra. Grazzi. Grazie kollega anke per il rispetto dei tempi. Adesso a nome del gruppo Grazie tal-rispettajt il-ħin issa fissem il-ħodor l-onorevoli Strik għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. F'Marzu l-Istati membri f'daqqa waħda kellhom jiddu diversi miżuri sabiex iwaqfu il-firxa ta' COVID-19 ħafna mill fost il-ħafna miżuri għal ukoll il-frontieri. Nifmu li dan sar biex jipproteġu iċ-ċittadini, però dan ma jidoqx tajjeb f'żona fejn għandna libertà tal- moviment, non-diskriminazzjoni u l-rispetta drittijiet fundamentali Bekk iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea ma settewx imorru lura d-dar iżuru il- il-familjari tagħhom jew immorru għax-xogħol jekk kienu ħaddiema transkonfinali. M'hemmx għalfejn nistennew xi mxija oħra sabiex nieħdu miżuri effettivi u proporzjonali sabiex nassiguraw li jkun hemm koordinazzjoni speċjalment fir-reġjun tal-frontieri għalkemm ħafna mill-frontieri interni huma miftuħa issa il-frontiera esterna għadha magħluqa u qed naraw dawk li qed ifittxu l-ażil li għandhom problema sabiex jiltaqgħu mal-familjari tagħhom fl-Unjoni Ewropea nistaqsu lill kunsill u l-Kummissjoni sabiex jiġġieldu dawn il-ksur. Grazzi ħafna. Grazzi lill kollega Strick issa fissem li sijar l-onorevoli Procaccini għal minuta. Grazzi. Grazzi President. Din il-kriżi urijiet biċ-ċar kemm l-idea tal-Ewropa żvijat in-nuqqas ta' koordinazzjoni xjentifika viżavi l-emerġenza tas-saħħa, in-nuqqas ta' solidarjetà ekonomika li se naraw aħjar fil-jiem li ġejjin. Anki l-kwistjoni ta' Schengen hawnhekk l-bnija ta' taħt fuq il-mod diżordinat in-nuqqas ta' libertà ta' ċirkolazzjoni tan-nies u tal-prodotti fl-Ewropa. Però xorta waħda ridna niftħu l bibien ta' l-Ewropa għall immigranti minn barra mill-Ewropa. Kien hemm il-kwistjoni wkoll tal-vapur tal-NGOs dal-aħħar li ħalla jisbarkaw diversi immigranti fl-istess żmien meta t-Taljani stess kienu qegħdin imutu din mhux Ewropa ma nafx x'inhi, però naf żgur li mhix Ewropa. Grazzi kollega. Grazzi issa. Fisem il-gwe l-Onorevoli Deli għal Grazzi ħafna, Sur President. il-moviment il liberu huwa valur Ewropew li huwa l-qalbna barra meta ma jkunx għal qalbna, speċjalment meta l kulur tal-ġilda jkun iswed. Ix-Schengen ila sera l mill-2000